Okay. Good morning. what tajba. Mela eja issa nimxu għal numru 15 fuq l-agenda tagħna illi hija l-emenda tar-regolament fuq l-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu. Naraw l-emendi u istanati il-kelma l-rapporter Leonardo Dominici to <laughs> manage. I'm tired today. <laughs> Don't worry, thank you. Um, Madam Chair, in, there are only two shadows rapporteur. I don't... Um, zi, bis zewċ shadow rapporteurs, ma nafxak nistawx nistennew l-Sur Gawzes. Le, Sur Gawzes jgħet laqat, jgħet il-President, għadda għifċan kif ċampillilu għalilna biex għalilna biex nibdew minn ajru u Filippi ħaj jitkellem minn flok Pascal. Ġifiri għanna tlet gruppi li huma lesti u Jean Paul għalilna sabiex nibdew minn ajru. Ċari, kredu ki abbiamo. Grazzi, nistaw nibdew, naħseb li għanna ftit ħin a dispożizzjoni tagħna mhux uh, biex niddiskutu dan u forsi li lanqas hemm bżonn nużaw dal-ħin kollu li għandna. Iżda sa ma jiġu oħrajn forsi nistgħu nibdew. Pala l-ewwel punt jiena nixtieq nirringrazzja lil l-Shadow Reporters u l-kollegi tal-Kumitat li taw il-kontribut tagħhom għal dan ir-rapport. billi prezentaw numru konsistenti ta' emendi u għawnek jena nispera li wara diskussjoni ta' dal-ħodu aħna nistaw ikun nistaw naħdmu mod tajjeb fir rigward ta' l-emendi ta' kompromess li jirrappreżentaw il-kontribut tal-Parlament Ewropew għal din ir-regolamentazzjoni l-ġdida. Jien nixtieq inqassam l-argumenti f'żewġ kategoriji, nixtieq nifoka bażi nippreżenta sitt kwistjonijiet ta' bażi tal-emendi preżentati. U mbagħad ikun hemm oħrajn x'nistgħu nżidu matul id-diskussjoni nkunu nistgħu eh, nidħlu iktar fid-dettall tlet kwistjonijiet li jena nħoss li huma ta' importanza kbira u anka l-iktar problematiċi kontroversjali trattaw il- protezzjoni, il rating fuq id-dejn sovran tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u ir-responsabilità ċivili. Umbat tlet argumenti oħrajn li ser nitratta wara li huma il-metodoloġija l-over-reliance u l-konflitt ta' interessi li dwarhom inħoss li huwa ħafna iktar faċli li nsi nil ftehim. Jien nixtieq nibda billi nifoka fuq um, is-suġġett ta' dejn sovran. Jiena naħseb li u dan ir-regolament il-ġdid jagħmel sens u jista' ikun importanti biex nimxu iktar il-qoddim jekk aħna nagħtu risposta u nitrattaw b'mod kif suppost u effiċenti il-problema tal-valutazzjoni tal-affidabilità tal-kreditu tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq dan ir-rigward jek permettu li nishtiq nitkellem ftit fuq il-proposta li um, prezentajt jien bħala rapporter dwar il-proibizjoni tal-unsolicited ratings fuq id-dejn sovran. Jien nishtiq nifoka u nikjara għaliex naf li ħafna kollegi fil-laqa maċċa daw rapporters tkellmu dwar tħassib u riservi li kellu fuq din il-proposta li jagħmlu sens. Jiena nixtieq um, nispjega u niċċara sew ir-raġuni u l-idea wara din il-proposta. Mhux biex ninsisti dwarha iżda biex nkunu nistgħu nagħtu sens għal din ir-riċerka komuni li aħna rridu nsibu nagħmlu biex nsibu soluzzjonijiet xirqa. Premessa hija li rating ta' dejn sovran fl-opinjoni tiegħi għandu speċifiċità u partikolarità li għandu tiġi ikkonsidrata kif suppost l-impatt ta' rating fuq id-dejn sovran mhuwiex l-istess fir rigward ta' tipi oħrajn jew forum oħrajn ta' rating u għal stant dan jeħtieġ regolamentazzjoni partikolari fl-opinjoni tiegħi. Il-proposta li nipprojbixxu l-unsolicited rating fuq id-dejn dejn sovran għandha tiġi marbuta mal-proposta l-oħra li nkunu nistaw għandu spinta għal entità pubblika u autonoma, indipendenti li um, ikolla rwol tal-rating um, ta' dejn sovran. Xi kollegi eh, għalu li għanna nqisu u nieħdu konsiderazzjoni l-possibilità li din il-proibizzjoni tillimit tal-libertà ta' azzjoni u valutazzjoni. Jiena nħoss li dan il kommentu huwa importanti iżda mhux eh, bla bażi kompletament mhux kompletament eh, b'saħħitha bħala idea u l-fatt li eh, reġunament fuq il-libertà jista' jinbidel, ġifieri li nistgħu permettu l-libertà li l-stat sovran li jażel li eh, jkollu rating anka minn aġenzija ta' rating privati jew inkella li jafdaw fidejn entità pubblika autonoma u indipendenti. Jiena nħoss li dan huwa punt importanti għaliex l-informazzjoni fi kolunkwe każ ser tingħata lill investituri minn din l-entità pubblika awtonoma u indipendenti fir-rigward ta' dejn sovran u l-investituri ikollhom xorta waħda l-possibilità ngħidduru lejn aġenzija ta' rating privata biex jitolbu rating li kun soliciti danka fir rigward ta' dejn sovran. Ovvjament, dan huwa punt li għandu jiġi meqjus fuq aspetti ħor ukoll fil-opinjoni tiegħi il-possibilità li ma tiġix aġġettata l-proposta tal proibizzjoni fuq dejn sovran tippermetti li tibqa valida il-proposta tal-istituzzjoni ta' entità li tagħmel dan it-tip ta' valutazzjoni u nirrepeti b'mod indipendenti u autonomo fir-rigward tal-istituzzjonijiet Ewropej ġa eżistenti. Iġifieri kun hemm il-valutazzjoni ta' dejn uh, pubbliku tal-istati membri. Dan l-istadju jina nħoslu interessanti l-emenda tal-kollega Feo, emenda 380 nsemmi Awtorità Ewropea għad-dejn li imur fl-istess direzzjoni tal-proposta tiegħi. Fil-prinċipju, għaw nixtieq nenfasizza fil-każ anka tal-valutazzjoni tar-rating tad-dejn sovran, il-prinċipju hu li il-pluralità u il-kollaborabilità tagħhom ser tagħmilha ħafna iktar affidabbli il-valutazzjoni u għal daqstant fil dan kemm għall isfera pubblika kif ukoll għal dik privata. Issa fir-rigward ta' dan l-aspett tal-Kostituzzjoni ta' entità b'dawn il-karatteristiċi li jrid jaqdi dan dan il-an Jiena naħseb li jista' jkun importanti r-rwol li direttament jew indirettament jista' jkollha il-Bank jkollu il-Bank Ċentrali Ewropew. Dan l-argument kien eh, il-qofol ta' laqqa li kellna l-bira wara dialogu monetarju mal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew Sur Mario Draghi fejn huwa eh, dalik ta' fid-detal fuq il-kwistjoni u fir-rigward ta' u qal li serjatina u wkoll risposta f'madwar tliet ġemat. Dak li rrid nenfasizzaw li bħalissa fir-rigward ta' tal-Bank Ċentrali u mod ġenerali s-sistema tal-Bank Ċentrali jeżisti ġa know-how sinifikattiv għal eh, fil-rigward ta' dejn sovran li jinsab ġewwa il-Eurosystem uh, Credit Assessment Framework li nistaw naraw riferiment għalih uħut mill-emendamenti li ġew prezentati. U għal stant f'dan ir-rigward jiena nħoss li l possibilita li nużaw in-know-how li ġa eżistenti permezz tal-EKA fil-Bank Ċentrali Ewropew u l-Bank Ċentrali Nazzjonali, aħna nistgħu naqdu f'koerenza ma' dak li ġa intqal f'ħafna mendi. U inħedġu li l-istituzzjonijiet Ewropej li jagħmlu u jiżviluppaw um, kritiċi kif hemm miktub fl-emendi bħal pereżempju dak tal-kollega Kanfen u hemm oħrajn ukoll ħafna oħra. Jiena nemmen li l-pluralità ser ikolla effett fir rigward tal-karatteristika proċiklika ta' uħut mill- eh, mill-valutazzjonijiet, bħal per eżempju kif rajna fil-passat fuq id-dejn sovran. Iżda fir rigward ta' dan jiena nħoss ukoll li huwa importanti li nieħdu konsiderazzjoni l-kontribut biex naħdmu fuq ipotezi tal-din suġġett ta' dejn sovran bil-punta tluq tagħna li jkun ġej minuħut mill-emendi bħal dak tal-kollegi Clint Gozes imma wkoll anke tas-Sur Fox li huma marbutin ma' l-possibilità ta' timing preventiv u wkoll um, ir-rating ta' d of sovran. Dan huwa fir-rigward tal-punt tatlu tal-rating ta' of sovran. Jiena provajt nispjega iktar il-punt l-opinjoni tiegħi u l mod aħjar kemm jista' jkun jiena naħseb li um, mill-rajna għandna kontributi sinifikattivi biex permezz tagħhom nistgħu naslu għal soluzzjonijiet aħjar. Tini punt dan jirrappreżenta aspett l-iktar problematiku u kontroversjali li dwaru għanna diskussjoni importanti dak li huwa marbut mar rotazzjoni. Uħut mill-kollegi ti proponu il-tneħija ta' regolamentazzjoni proposta mill-Kummissjoni għal rotazzjoni tal-aġenziji ta' rating. Jiena naqbel mal-fatt li il- formulazzjoni li tinsaf fil-proposta ta' regolamentazzjoni tal-Kummissjoni għanda aspetti komplessi u um, diffiċli fl-applikazzjoni tagħhom għal daqstant jiena naħseb li xorta waħda huwa rwol tagħna bħala parlament li namlu xej ta' sforz u nindikaw soluzzjonijiet possibbli alternattivi li jizommu il-prinċipju ta' bażi li jispira din il-proposta tal-Kummissjoni. Ġifiri, ftuħ ikbar tas-suq u possibilità aħjar ta' kompetitività li bħalissa m'hemmx. Jina unek naħseb li għanna natu risposti. Aħna, fl-opinjoni tijaj għanna zewċ toro qoddimna. L-ewel wahda. Ija kif jgħidu ti proponu hut mill-kollegi qed naħdem għal naħseb l-emendamenti ta' Sinra Ball, Sur Kanfen, Sur Man u naħseb ukoll għal proposti li ġew parzjalment, per eżempju, minnaħa tal-Kunsill. L-ewwel triq hija dik li naħdmu fuq mm, bidla tal-perjodu eh, għal rotazzjoni taħt ċertu kundizzjonijiet u eh, mm, kundizzjonijiet partikolari. U dejjem f'dan il-qasam anka l-kriterji proposti mill-Klutew Portax li hawnhekk nixtieq li niftakruh mod affettiv. Fir-rigward ta' numru ta' rating eh, tal-emittenti. Dini għal ewwel triq li ħana nistgħu nieħdu f'dan ir-rigward u titlaq propju mill-bażi, tibda mill-bażi tagħha kif tipproponi l-Komissjoni permezz tal-regolament il-ġdid. It-tieni possibilità hija li naħdmu fuq sistema alternattiva li iżom kifet iktar kmini l-skopa ħari tal-rotazzjoni permezz ta' ġabra ta' proposti. Għonek qed naħseb femenda ta' Gozzes 264 li tintroduċi l-possibilità ta' tender eh, procedure għal l-azla tal-aġenziji tar rating qed naħseb għall emenda 265 ta' Sur Ashley Fox għal garanzija tal-konkorrenza u qed naħseb għal emenda 268 ta' Wolf Clint li hija marbuta um, mal l-emittenti tar-rating u possibilità li jiftħu għal small credit rating agencies dejjem aħna għandna bżonn ta' definizzjoni iktar preċiża ta' dak li ta' dik li hi Small Credit Rating Agency. F'dan ir-rigward nistaw ukoll inqisu l-possibilità ser nitkellem dwar din l-idea mbagħad nitlu aktar fid-dettall dwarha li jkun hemm eh, obbligu ta' iktar minn żewġ ratings għal eh, kumpaniji kbar. Dawn huma żewġ toroq li għandna qudiemna naħa eh, nridu naħdmu fuq eh, dak li qed jiġi offrut mill-proposta tal-Kummissjoni bil-modifiċi li inti proponu dawn il-kollegi kif semmejt qabel jew inkella nkollna soluzzjonijiet alternattivi li xorta waħda jkollhom dik il-finalità tal-ftuħ tas-suq tal-kompetitività li kifet iktar kmieni huwa l-idea eh, u uh, punta u tal-emendi ta' kollegi oħrajn. Ser niġi għall-iktar punt komplikat u kontroversjali dak marbut mal-introduzzjoni tal-prinċipju ta' civil liability, ir-responsabilità ċivili għall-Aġenzija tar rating. Anka f'dan il-każ uħut mill-kollegi qed jipproponu li inneħħu l-prinċipju tal-inverzjoni tal- eh, pis li jinsab fuq eh, eh, l-aġenzija tar-rating jina unnek qed nissuġġerixxi li eh, noqogħdu iktar attenti, nkunu iktar prudenti, fis-sens li jiena naħseb li għalkemm jista' jkun diskutibbli din il-proposta ta' inverżjoni tal pis tal-prova huwa il-bażi tiegħu għandha tiġi konsidrata ġifieri. Aħna rridu nagħmlu preżunzjoni li ikun hemm asimetrija informattiva fir rigward tal-Aġenzija eh, tar-rating li nistaw niġustifikaw f'każ ta' proċediment kontra l-Aġenzija tar-rating jekk ikun hemm inversjoni fir rigward tal dan il-pis ta' dawn il-provi. Issa dan il-proposta għandan kon mod ġenerali eh, l-għan li jisservi bħala deterrent fir rigward tal agenzija tar-Rating. Dan ovvjament ma jfissirx u ma rridx ngħid li il-proposta għandha tibqa' kif inhi, kif bħalissa jiena nħoss fil-fatt li din tista' tiġi dettaljata iktar u miktuba mod aħjar Imma ovvjament nżommu l-prinċipju. Qed naħseb pereżempju dwar il-fatt li nistgħu nintroduċu prinċipju li għalih l-Aġenzija tar-rating tkun għamlet pereżempju negliġenza gravi u tkun qed tikser waħda mill-kondizzjonijiet li hemm fil- um, f'allegat iva numru 3 tal-regolament il-ġdid jew inkella ma tagħtix każ ta' obbligi ġenerali ta' lealtà u attenzjoni diligenza dejjem jekk ma turrix li dan ikun ġej minn eh, fatturi oħra. Skużawni għal eh, dan dan waqasam ġuridiku għal daqsad l-affarijiet u ma partikolari ħafna u speċifiċi naf li hemm diskussjoni um, dettaljata ħafna fil-Kumitat Ġuri. Nistaw nħallu dan prinċipju dejjem ngħidu però li l-investitur li jkollu dettalji biżejjed u kollu biżejjed informazzjoni Ikun hemm pereżempju kwistjonijiet gravi li minnhom tista' tinduna li l-Aġenzija ta' rating tkun għamlet waħda minn daw il-ksur gravi li jiena diġà tkellimt dwarhom iktar kmieni. Fi kwalunkwe każ jiena nemmen li huwa tajjeb u xira li l-Aġenzija ta' rating turi li tkun għamlet analiżi sewwa tal-informazzjoni kollha marbuta ma' din il-valutazzjoni tar rating għabbażi tal- metodoloġija kif suppost u jiena nħossu kol li din titratta li nuru li l-informazzjoni ikunu ġejjin xorta waħda minn fonti affidabli u indipendenti. Jina nixtieq nenfasizza dan il-punt mod partikolari dan l wieħed fuq eh, il- fat li l-Aġenzija tar rating turi l-affidabilità tal-rwol, tax-xogħol li tkun għamlet, għaliex fl-opinjoni tiegħi dan kollu jista' e, jaqgħad u jallinea il-proposta tagħna ma' Dodd-Frank Act li naħseb li huwa aspett importanti ta' konsiderazzjoni. fir rigward ta' responsabilità ċivili ta' ħambat din tista' tkun dettaljata u msaħħa iktar permezz ta' introduzzjoni tal-prinċipju l-iktar ċar tal-armonizzazzjoni tal-ġurisdizzjoni il-liġijiet applikabli, ġifiri dritt li dirikorri għal pajis tijak stess fejn hemm istrumenti finanzjari um, reġistrati u a favur tal um, ta' min ikun xtara il- u wkoll fir-rigward ta' rabta iktar ċara bejn l-autorità ta' sorveljanza u l-autorità ta' ġurisdizzjoni nazzjonali u din hija importanti ħafna fir-rigward tal-skambju ta' informazzjoni. U t tiret hija l-introduzzjoni ta' prinċipju ta' responsabilità proporzjonata, iġifiri li namlu distinzjoni bej każijiet differenti, ġifiri kemm saret ħsara fil-verità, distinzjoni bejn investituri istituzzjonali u mhux istituzzjonali u il-min ġġara fil rigward ta' min għandu t-tort u l-investitur. Dawn huma dwar l-inkonsiderazzjonijiet fuq responsabilità ċivili u l proposta tal li ma neliminawx il-prinċipju responsabilità tal-oneri tal-prova ah, li kun appis tal-rating agencies iżda li niċċaraw ċertu affarijiet ukoll fir-rigward tal-applikazzjoni ta' dan il-prinċipju. Issa, mod iktar maġġel ser nitkellem dwar it-tlet punti l-oħrajn li jiena eh, semmejt u dawn jitrattaw l Reliance, il-metodoloġija u l-konflitt ta' interess. Nista' naġġel ħafna iktar li xina nħossu li fuq dawn it-tlet punti il-possibilità ta' konverġenza hija ħafna iktar wiesa u għallin inqas kif huma bħalissa l-affarijiet u ħafna iktar faċli nippruvaw insibu um, soluzzjonijiet. Issa fir rigward tal-over reliance jidhirli li li hemm kondivizjoni tal-prinċipji u tal-għanijiet li għanna nilħu. Nishtin nissuġġerixi li nżommu nikonsidraw emenda numru erba tal-dokument li fih l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew marbut mal l-over-reliance u il-credit ratings by financial institutions u jena naħseb dan jinkludi suġġerimenti interessanti Jiena naħseb li nistgħu naħdmu fuq il-possibilità li naqdu il-perjodu ta' tranzizzjoni ma' l-attuazzjoni ta' dan il-prinċipju u tnaqqis tal-over reliance permezz ta' reviżjoni tal-leġizlazzjoni u tal-regolamentazzjoni li hemm bħalissa jiena nipproponi perjodu ta' żmien ta' 6 xhur iżda Eh, Sur Gozes propona tlet snin. Naħseb insomma fuq dan nistgħu nippruvaw nsibu soluzzjoni qbil. Jiena nenfasizza xorta li fir-rigward tal-over-reliance jiena nemmen li il-fat li jem xorta wahda dan il-debattitu fuq il-wall u il-funzjoni tal-Aġenzija tal-Rating dan ġa qed iġib fċertu każijiet qed iwassal għal ridimensjonament li jafdaw fil- l-Aġenzija ta' rating minn naħa tal-istituzzjonijiet, tal-kumpaniji, istituzzjonijiet ta' kreditu, etc. pal maġġara fid danimarka reċentament jena naħseb li ma naħsibx li jieġa negattiva. Um, mux minħabba kwistjoni ta' kastik fir rigward tal-Aġenzija tar rating iżda biex nkunu nistgħu niżviluppaw awtonomija aktar komplessa ta' eh, valutazzjoni mod partikolari naħa tal-investituri li qiegħda eh, fil-fatt li għall bażi wieħed mill-prinċipji li jispiraw ir-regolament il-ġdid. Issa fir rigward tal-metodoloġija Dan il-prinċipju għandu x'jaqsam mal-trasparenza mitluba U dan jirreferi mod partikolari għal fat li diskussjoni hija wiesa ħafna bħalissa mhux biġew l-Ewropa tanka fl-Istati Uniti. Dan huwa fattur riċenti jiena rajt issa li il-downgrade li tħabba riċentament fl-Istati Uniti ħoloq eh, polemika kbira fost rappresentanti ta' dinja finanzjarja. Intervjena u koll il-kap tal-Black Rock mod kritiku għal dan u huma diskutibli uħut mill-kriterji li tiġu intużati mm, biex isiru dawn id-downgradings. Jina nemmen li fil-rigward tal-metodologija huwa possibbli nirprivaw insibu um, soluzzjoni komuni U nejdu dejjem li r-wol tal-ezma għandu jkun dejjem rwol ta' verifika iżda għandu mandux r wol li jati dak it-timbru ta' kwalità. Jiena naħseb li nasbu naħseb li uħut jaqblu dwar da mod partikolari s-sur kozess. Naħseb li hemm konverġenza wiesa fostna fir-rigward ta' ċertu punti u fir-rigward ta' l-indiċi Ewropew, fir-rigward ta' rating minnaħa tal-ezma. Jiena tal-parir li irridu nqisu bir-reqqa ħafna uħut mill-elementi li jissuġġerixxu opportunità jew inkella il-bżon li nieħdu konsiderazzjoni uħut mill-kriterji partikolari li għanna nintroduċu fil-emissjoni ta' ratings. Għawek qed nirreferi għal emenda kanfan li jitkellem dwar riski ambientali u l-emendi ta' kanfan ukoll klutu portax li huma marbutin mal-introduzzjoni u l-utilizzazzjoni tal-prinċipju ta' default probabilità ta' default Fl-aħħar fuq il-konflitt ta' interess jiena naħseb li huwa possibbli li naħdmu b'mod pożittiv għaliex l-emendi jidru li um, huma dwar it-trasparenza, dwar il-problema tal- um, fatt li jinqabes kull limitu dwar partecipazzjoni, ta' azzjonijiet Il-proposta prinċipali tal-Komissjoni kienet li naqbżu l-livell ta' 5% li jkun hemm livell ta' 5% kien hemm emenda 29 titkellem dwar possibilità li nsibu kompromess marbut għal ehm, proibizzjoni ta' diffużjoni li ġiet imħabbra mill-Kummissarju Barnier qabel il-preżentazzjoni uffiċjali tar-regolament il-ġdid iżda mbagħad fl-aħħar minuta dan ġi din ġiet imwafqa qabel ma ġiet ippreżentat eh, il-regolament. Skużawni, jekk forsi għandi xi nuqqasijiet eh, f'dak li f'dak li qed forsi intom tistgħu tirrispondu b'mod pożittiv u tippruvaw jissolvu dawn in-nuqqasijiet bil-kummenti tagħkom. Nixtieq ninkonkludi biħsieb b'mod ġenerali. Jiena naħseb li kwistjoni tal-aġenziji tar-rating huwa suġġett li dwara hemm sensibilità politika rajna wkoll riċentement matul dibattiti politiċi elettorali teżisti sensibilità tal-opinjoni pubblika. Jiena nemmen li bħala Parlament Ewropew minħabba li nirrappreżentaw iċ-ċittadini Ewropej u l-opinjoni pubblika Ewropea, aħna għandna ir-rwol l-obbligu li nagħtu risposti li kunu għandhom ikunu risposti innovativi, ekwilibrati, raġonevoli, iżda m'għandniex nieħdu riskju li nagħtu l-impressjoni li il-kontribut tagħna ma jibdilx il-qafas attwali u li il-xejra i dik li nħallu l-affarijiet ek kif il-ma bħalissa. Jiena naħseb li din ma tkunx ħaġa pożittiva jekk nagħmlu hekk mod partikolari minħabba ruol istituzzjonali importanti li aħna għanna ġewwa l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Thank you, Leonardo. Grazzi, Leonardo. Aħna nadal punt biss fuq l-agenda, l-ura għanna ħafna ħin. Iżda naf li ċerta li s morru jmorru jivutaw f'postijiet oħrajn. Ġifiri għandinat nota u koll li Ashley Fox irtimur jivvota f'kumitat ieħor għalhekk qabel li dawk ix-shadow bil-kull permess tal-shadows l-oħra nagħtil kelma lil Ashley Fox. Grazzi ħafna, Sir President, Sina Grat Lejk, grazzi li Sir Domenici għal xogħlu fuq eh, dan id-dossier, inti qed illi suġġett tal-credit eh, tal-credit rating agencies għandu ċerta sensitivita fost il-popli. Ma naħsibx iżda li l-politika għandhom eh, iwaħlu f'dor credit rating agency ġifri l-Aġenzija ta' tal istituzzjoni tal-kreditu tal-li qed jonfqu daqshekk flus. Ir-raġuni għax ix qegħdin f'din sitwazzjoni fejn daw l-aġenziji jidru li għandhom iktar seta mill-gvern hija minħabba li l-gvernijiet stess poġġaw lilhom infushom f'pożizzjoni dajfa minħabba li s-selfu wis u nefqu iż-żejjed għal wis għal żmien twil wis u qed titkellem dwar ir-Renju Unit eh, l-istess bħal pajjiżi oħrajn issa niprofa nħorġu mill-basla li għamilna 13 il-sena nitlu fija. Is-sitwazzjoni li din fija mhijiex tort tal aġenzija tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu. Mhux tor tagħhom l-gvernijiet isibuha problema sabiex isibu il-flus. Jiena wieħed minn dawk illi kontra li kunem proibizzjoni fuq il-solicited ratings fuq l-unsolicited ratings. Inħoss li il-fatt illi kem il-riskju li kulem downgrading huwa għaliex il-gvern Ingliż qed jieħu daqshekk għet eh, jieħu daqsek miżuri daqshekk ibsin u daqsek daqshekk sabiex noħorġu mill-problema. Jiena ma naqbel ma ma naqbilx li għandu jkun hemm Ewropea li toħroġ bil-ratings jew klassifikazzjoni għal pajjiżi Ewropew. Ninsab ċert li kieku jeżisti dan teżisti din l-entità pubblika, żgur li l-pajjiżi kollha għandhom AAA rating għaliex kieku din l-entità mhux ħatkun um, indipendenti mhux ħajkollha kredibilità. Naqbel iżda li jekk ħajkun hemm unsolicited ratings li nataw Dan għandhom jingħataw meta l iswi ikunu magħluqin. Għalhekk jiena nappoġġa proposta illi twassal għal tibdil jew tati, tati ratings meta l-swiq ikunu maluqin. Maluqin fi New York u fil- u kunu ħajjiftħu f'Londra. hija l-idea kif inhi bħalissa m'għandix appoġġ f'dan il-kumitat u m'għandix appoġġ fil-kummissjoni. Em, konsens li għandna nibżon nżidu l-kompetizzjoni, però dan ifisser li għandna neħu kull referenza għal rotazzjoni dan huwa kumpless ħafna jmur kontra il-forti preżenti tas-swieq u ma tgħin lil ħadd. Dak li għandna nippruvaw nagħmlu hija illi nsibu proposta u rridu fil-fat nkellmu l konsil dwar dan dwar kif ħanżidu l-kompetizzjoni. Jista' ikkun illi meta ikollok kwistjoni fejn tuża rating agency waħda jew iktar waħda minnhom tkun waħda żgħira. Jekk nitkellmu nistaw per eżempju nħallu definizzjoni għall ma jew kellha nitkellmu dwar il-limit 20% li diġa sema qabel. Is-sema Mr. Clint. irridu noħorġu b'xi proposta b'saħħitha relatata mal-kompetizzjoni. U għalkemm il-Kunsill ma tantx ixtieq jagħmel dan, xaktarx il-kompromess ħajkun li jkun hemm xi seta ġenerali. Jina naħseb li l-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni għandhom jieħdu nota illi li kollok status quo, ġifir li kollok duopoli, jiġifieri tnejn u nofs, mux ħatejn sabiex nżidu l-kompetizzjoni. Issa, sabiex nitkellmu fu responsabilità ċivili, jiena ma nistax nifhem li hemm ma nasibx li jkun hemm xi benefiċċju jekk inbidlu reġim attwali. Jew illi nbidlu ir-reġims fil-27 stat membru. Forsi dak li għanna bżon namlu huwa sempliċiment li nassiguraw li stat membru ikollu dan xi eh, li għandu xi entità għal responsabilta ċivili, pero nħallu bat fidejn l-istat membru li jifassala kif irritu. Issemmew il-Third Country Ratings, nasab illi dan u ta' tħassib u nispera li l-Kommissjoni tbiddel l-idea oriġinali tar reġim li kien enfasizzat mir rapport ta' Sur ta' Sur Klinsman għal-qas naħseb li għanna bżon noqogħdu attenti mill-imponu dan kollu fuq third party, fuq il-ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi li kollok eh, ratings fuq pajjiżi terzi jista' jkollu impatt fuq il-kapital tal-istati membri. Il-kumpaniji l banek diġa għandhom ħafna diffikultà sabiex jihdu jiksbu il-kapital, ma rridux nagħmlu l-għom ħajjithom iktar diffiċli. Sinjur President, grazzi tal-li ħalejtni nitkellem f'dan il-ħin. Grazzi ħafna. Aħna eh, mannix il-shadow tal-PP tal pepe hawnhekk issa naxħat li qed jirrappreżenta lil Jean Paul. Issa kellem iktar tard. Mela ngħaddi l-kelma qassur Wolf Kins. Grazzi ħafna, Sr. President. L-ewwel net. Jiena naqbel ma l-dikjerazzjoni tal-kollegi tiegħi din hija dan huwa suġġett politiku sensittiv ħafna. Minħabba illi huwa daqshekk sensittiv, irridu noqogħdu attenti sabiex ma ġibu nreġixxux b'mod emozjonali żejjed. Huwa veru illi l-istati membri mhumiex f'diffikulta minħabba illi il-klassifikazzjoni tagħhom hija ħażina, iżda minħabba illi għandhom dejn eċċessiv u dan parzjalment huwa tort tal-kriżi ehm, finanzjari dinjija u din inbdiet sa ċertu punt minn klassifikazzjonijiet li ma kinux tajbin ħanimxi ħanindirizza l-punti wieħed wara l-ieħor. Ħanibda bid-dejn sovran. Jien ma naħsibx illi għana niprojbixxu il-klassifikazzjoni ta' dejn sovran jekk nistaw insolvu il-kwistjoni jew il-problema tal-over reliance mela il-klassifikazzjoni ta' dejn sovran mhux ta' tibqa' se kwistjoni taħraq. Jiena minix ċert il-tweġiba dan kollu hija għandha jew għandha tkun li jkollna ehm, aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu indipendenti din ma tistax tkun indipendenti kompletament fl-aħħar mill ħar tispiċċa soġġetta għal pressjoni politika. Jien naqbel illi għandu jkun istituzzjonijiet illi għanna istituzzjonijiet li jistaw jevalwaw il-kredibilità għanna l-OECD, għanna il-Banek Ċentrali Nazzjonali u għanna il-ECB Iżda li nagħtu x-xogħol kollu kamu li sibi ħajkun zbal għax fl-aħħar mill-aħħar da żgur ħajwassal għal disgwit dwar jekk pajjiż partikolari jew ieħor u x'qed jingħata klassifikazzjoni tajba u dan ħajkun ta' detriment tal-ICB għalhekk naħseb li nevitaw din is-sitwazzjoni. Nkun dan kollu jkun jidher qisu introduzzjoni għal Eurobonds u ma naħsibx li din tkun xi ħaġa utli. Tieni punt li għajem Ashley Fox huwa il-kwistjoni ta' rotazzjoni jiena minix daqshekk eh, ma napoġġax daqshekk dan nara li hemm problema minħabba li jekk ma jkunx hemm biżejjed kompetizzjoni iżda jiena diskutej dan il-punt mal-kumpaniji l-kbar fil-Ġermanja. L-Aġenziji tal-Klassifikazzjoni qalu illi fċerti każi il-prezzijiet jirdupjaw għall-istess servizzi li kuratina taw. Dan huwa eżempju ċar tal-li tkun tapprofitta minn sitwazzjoni ta' monopolju u din mhix sitwazzjoni li toġobna. Iżda min-naħa l-oħra ma nafx jekk eh, il-prinċipju ta' rotazzjoni hekk kif inhu propost mill-Kummissjoni u xħajjejna. għanna bżon iktar aġenziji tal-klassifikazzjoni illi jintużaw. Mannix inżommu ma tnejn jew tlieta biss illi dominaw l-iswieq. It-tielet punt huwa responsabilta. Iżda bil-kontra ta' Ashley, jiena naqbel ma' domeniċi. Naħseb illi għanna bżon introduċu ir-responsabilta, iżda irridu namlu dan għabbażi ta' prinċipji legali. Passoltu, ek kif naħna mbudorin namlu skont is-sistemi legali tagħna. Normalment, il-persuna li kolla tort, il-rikorrenti il il il toħroġ bl-evidenza meħtieġa sabiex jiprova l-punt tiegħu. L-Aġenzi tal-Klassifikazzjoni irridu juru jrid kolom il-provi l-evidenza li johor, meta joħorġu bi klassifikazzjoni illi ma tkunx tajba. Irridu kunu responsabli jekk ma jsegwux il-liġijiet jew regoli illi ħana l-intenzjoni li nintroduċu permezz ta' dawn il-liġijiet. Jew jekk ikun hemm xi konflitt eh, interess serju. Eritu ikollna prodotti finanzjari strutturat. Kiku kellna dawn it-tip ta' entitajiet eh, fil-passat żgur li kien ikollna ċans iktar li nilbħu ehm, każijiet fil-qorti. Importanti li jkollna dawn ir-regoli ġifiri. dawn issa irridu jkunu bbażati fuq il-leġislazzjoni eżistenti. Għanna 27 stat membru u għal ħafna zbin irridu kena nidraw illi ma jistax ikun ikonna bażi legali armonizzata għazda. Il-punt li miss over reliance. Hawnhekk domeniċi jagħmel referenza għall opinjoni tal-ECB. Issa, li sibi suppost et tatina eżempju tajjeb huma jgħidu li l-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni jridu jintużaw u jagħmlu referenza għalihom bl-isem it-tliet l-iktar li jaf u it-liktar liktar iktar li huma magħrufin dawk it-trio u jsemmu rating agency wkoll mill-Kanada. U naħseb li dak huwa li huwa meħtieġ għandna bżonn inkunu 100% ċerti l-investituri, b'mod partikolari l-investituri istituzzjonali, jistaw fil-fat eh, jaġixxu għal responsabilta tagħhom u mhux niskużawhom għal responsabilta jekk ma jobdux responsabiltajiet tagħhom il-periodu ta' tranzizjoni jista' jkun sitt xhur sa' tliet snin. Din hija iżda mistoqsija li ma nistax iwieġeb issa nħallija miftuħa. Issa, punt ħamsa il-metodu. Sfortunatament, kellna eh, ma kellix taqsek input minnaħa tal-Kommissjoni, miex iktar hija kwissjoni proċedurali din u rridu ngħidu għanda għandha tingħat għandu ta' perjodu ta' xahar sabiex nirreaġixxu. Jekk nagħtu dan il-perjodu ta' xahar dan jagħmel sens. jien naħseb illi għanna noqogħdu attenti iżda mill-mudell ta' negozju. Jekk inti kollok subscription model, ġifiri kollok aċċess biss jekk inti tkun sottoskritt, ġifiri biex tuħuġ informazzjoni mand l-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni inti tkun sottoskritt, minix ċert ċert xista jiġri. L-ħar punt. hemm konflitt interess. Naħseb illi da kollu kellna ngħidu fuq dan il-kwistjoni diġant qal irridu nassiguraw illi fil fatt ma jkollix każijiet ta' influenza li mhux suppost kun hemm. Jekk ikollok indexed fund dan jista' mod indirett jaqbes il-limitu ta' 5 fil-mija. Il-Kummissjoni se tiġġa tsaddi il-kwistjoni fit-test u dak li jagħmlu naħseb li għamluh sew dak li preżentaw hija hija punt tajjeb, hija soluzzjoni tajba. Jiena iżda jiddispeċini kemm xejn li dawn l-aħħar sena sentejn ir-regolament għal pajjiżi terzi ma tajniex biżejjed attenzjoni. Jidher il-ftehim tagħna ta' dak, il-fejim tagħna ta' dak li għamilna qabel jew kif kollha naraw is-sitwazzjoni qabel imbidel u fil-fatt jiena jispeċini lil seħdan. Hemm il-periklu li l-Aġenzija tal-Klassifikazzjoni li huma reġistrati f'pajjiżi terzi se jintużaw bħala konferma. U jien naħseb li dan jista' jkun ta' detriment. Jista' ifisser illi l-Ewropa tista' tkun qed tiġi protetta minna mill-bqija ta' dinja jkollna speċi ta' fortizza tal-Ewropa li tista' tista' kun fl-ħar mill-aħħar tispiċċa speċi ta' ħabs għalina nfusna. Jina fil-fatt grat ħafna għal Sur Domenici nisa konferma li huwa dejjem dejjem prova inkludina li xadu rapporters u klem skabita informazzjoni tajba immens. Il-President, Petra Flessa Filippe. Grazzi ħafna xarin kif qed inti qed eh, minn flok Pascal, nixtieq ninaqat ma' dak li diġà għal Volf l-rapporter, grazzi tal-li fil-fatt involvejt daqshekk li xadow rapportez u tal-li provdejt bażi tajba għal xogħol iktar il-qudiem. li beda b'diversi kommenti politiċi, mela jien nagħmel l-istess, jiena dejaqt b'dan id-dibattitu fejn kollox huwa tort tal-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni u oħrajn li jgħidulek illi t-tort huwa tal-gvernijiet għaliex huwa faċli illi tgħid dawn l-affarijiet huwa faċli tipponta subajk. Meta jiena nisma' minn li jiena bżonn illi CRAs iżommu il-gvernijiet onesti biex ngħidu hekk nixtieq insaqsihom, nixtieq insaqsi li lex li mela min ħaj fil-fatt jagħmel monitoraġġ dawn l-aġenziji tal-klassifikazzjoni jekk daw l-aġenziji fihom jew ikonsistu f'nies illi ma jistawx jamlu zbal fil-waqt il-gvernijiet ma jistawx jam fil-waqt il-gvernijiet maħluqin minn nies li jistgħu jagħmlu zbal l zbal li naħseb x'dan jagħmel sens. It-tnejn magħmulin minn nies li huma fallibli kapaċi jagħmlu żbal l-iżballi. Ma nistawx noqogħdu nwaħli nwaħlu fil-Aġenzija tal Klassifikazzjoni li minħab għal ġestjoni ħażina li kien f'ċerta pajjiżi, iżda nistgħu nejdu kolli daw l-Aġenzi ta' klassifikazzjoni taw klassifikazzjoni ħażina daw il-pajjiżi li kellhom ġestjoni ħażina b'fda waħda għamu nex indunaw li kien hemm problema ħażina, kien hemm problema dejja. Ġifieri hemm ftit torta tnejn fit-tnejn. Dil-kwistjoni li jkollok over reliance u eh, aġenzija ta' klassifikazzjoni pubblika dawn it-tnejn huma marbuta t-tazel bej bejn tnejn. Jekk inti jirnexxielek iżomm lura il-rwol kważi uffiċjali ta' dawn l-aġenzija ta' klassifikazzjoni illi qed jagħmel valutazzjoni tar-riskju jew ir-riskju ta' default ta' kwalunkwe kreditur jekk lilhom intu għamru għal kważi kważi uffiċjali mela iridu naħsbu għazliet oħra bħalli kollok raġenzi ta' klassifikazzjoni pubbliċi. Jekk iżdajna xina nżommu l-ura dak li rwol ta' daw l-aġenziji, mela l-impatt ta' daw l-aġenziji stess ħajkun ħafna inqas u jekk jirna xielna minħabba din ir-rabta u fil-fatt hawnhekk il-proposta ta' Ashley u ta' Wolf rigward eh, li nżidu u nixprunaw il-kompetizzjoni jekk innaqsu dan eh, jekk inżidu l-kompetizzjoni naqsu l-rwol uffiċjali mela nkunu nsaw nsibu bilanċ tajjeb. Kien hemm punt li tqajjem min-naħa ta' Diego Feo dwar l-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni ma naqbilx ma naqbilx mal-konklużjoni għaliex din mhix kwistjoni dwar l-applikazzjoni l implementazzjoni tal-Eurobonds u dawn għandna bżonnhom jekk iridu nżommu l-Ewropa flimkien. Issa, dan kollu qud huwa dibattitu dwar l-Aġenzija tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu. Issa, punt illi naqbel ħafna miegħu. Naħseb illi għanna bżon nimxu il-lin minn sistema ta', itri iżda nimxu għal sistemi ta' figuri. For nasbu li loġiku li ngħid dan, iżda għandna bżonn li jkollna aktar figuri, figuri li nkunu nistgħu li jkunu nistgħu nifmuhom, nies kun jistgħu jifmuhom, mhux ikollna da ħafna simbolizmu li nis isbu aktar diffiċli li jifmu. Ir-rapporter sema wkoll illi għandna bżonn nieħdu konsiderazzjoni r-riski kollha, ir-riski kollha illi qabel ma konniex eh, nagħtuhom daqshekk importanza fil-passat inklużi il riski ambientali il nafu illi qed eh, jimminaw is-saħħa ekonomika tal-ekonomija. Ejna raw fil-fatt eh, dak li tlifna fit-Tajlandja sena l-oħra. Tlifna eh, x-xogħol fil-Tajlandja u nafu li issa hemm nuqqas ta' provista ta' naqas ta' provvistu tamir għal ċerta kumpaniji teknoloġiċi u dan qed waslu għal problemi għal daw il-kumpaniji ċerta problemi ambientali bħal per eżempju l-arar il-li kienem fit-Tajlandja li waslu għat-telf ta' dawn il-provvisti waslu u koll għal problemi ekonomiċi, problemi ambientali waslu problemi ekonomiċi. Irridu koll natikas ir-risku tal-investituri li jihdu l-investituri. Ejja naraw min qed iħallas lil dawn l-aġenzji ta' klassifikazzjoni. Irridu natu rwol inqas uffiċjali l-aġenziji, dawn l-istess aġenziji, jekk il-metodu jew il-mudell ta' ħlas ikun qed iwassal għal iktar indipendenza mill-aġenzji ta' klassifikazzjoni eh, viżavi l-emittenti dan jista' jagħmel tajjeb. Aħna nixtiequ li l-Kummissjoni tista' tistudja il-sew kull mudell ta' allokazzjoni ta' pagament ta' ħlasijiet. Dak li ma nixtiequx huwa li l-CRAs Eh, jitħlu fil-politika. Iġifiri meta jkollok daw l-aġenziji li jitħlu fil- eh, jew joħorġu preskrizzjonijiet politiċi din ma sawx napoġġawha, kulħadd għandu l-irwan tiegħu u m'għandniex nippruvaw ma dawn l-aġenziji m'għandhomx jippruvaw isiru eh, politikanti jekk iridu jitlu fil-politika, jitlu fil-kompetizzjoni politika, jħorġu għall-politika. Issa, rigward rotazzjoni, aħna naqblu li l-proposta tal-Komissjoni hija tqila wiesi. Issa, ninkoraġixxukom sabiex tħarsu lejn ir-reġim ta' rotazzjoni li u mhuwiex il, muwix ta' sekt strett. Nistgħu niddiskutu dan qabel naqbdu u sempliċement nirrifjutaw din l-idea. Ġifieri ħaġa ħaġa, nilqgħu diskussjoni fuq dan il-punt. Din mhijiex kompatibbli mal-proposta tal kompetitor dwar li sijar iżda għafaw fawjina, grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Thank you very much, uh, Jean-Paul. Grazzi, wasal Jean-Paul, għalek nista nadilek il-mikrofonu. Grazzi, Signora President. Għax laħarwet li wasaltu tajtni l-mikrofonu, jina kelli laqa importanti ma Surfan Rompoj. U ma tistax tajdlu fiex jint kontrit tiltaqa miegħu il-President tal-Konsil kelli opportunità li nitkellem ma' rapporter fuq post affarijiet, ġifri mus se jkun sorpriż dak li se ngħid l-ewwel ħaġa hija xi ħaġa li li aħna niġġieldu l-over reliance qed niddependu wis fuq il-ratings u mbagħad irridu naraw li regolament ikun kif suppost. Umbat it punt il-mekanizmu ta' rotazzjoni jiena kontra dan personalment ma naħsibx li se jwassalna għall-ebda riżultati tista' twassalna għal xaġa li tkun ta' beneficju għal żewġ aġenziju prinċipali. Marriċ li imur kontra Missur Barnieri ma naħseb il-Kommissjoni u kol taqbel bel dan fuq il-responsabilitajiet ċivili jew il-responsabilità irridu niddistingwu il-responsabilità ċivili dik legali meta l-aġenzija ma tobdix ir-regoli mbagħad ikun hemm ċerta penali imma dawn is-sanzjoni disciplinari ma jridux jaffettwaw ir-responsabilitajiet ċivili Sakkem il-responsabilità ċivili u r-regoli ma jitmessux. Irġufru għallek naraw Franza għal responsabilità ċivili trid tara li kun turi li tkun saret il-ħsara u jkun hemm dik ir-relazzjoni u naraw l-effett ta' dan. Irridu nkunu iktar moderati għax jekk aħna nerġaw inbidlu dan il-pis li qed naraw ikun hemm każijiet li ma nkunux nistgħu niksbu ħafna affarijiet. Wieħed jista' jgħid li jkun it tor tal-Aġenzija tal-Kredit u naħduhom il-qorti jridu xi ħaġa aktar bilanċata jekk inti trid tara l-responsabilità tal-Aġenzija tal-Kreditu trid tara xikun il-relazzjoni bej dak li ġiel il-ħagġa u l-effett u l-kawza. Għalek, għawek rridu naraw li kunem evidenza sew u ma tużax il-responsabilta il-ħin kollu u din responsabilta ċivili. U jekk intom qed titkellmu fuq kumpens, ma rridux li hawnhekk ma nkunux raġonevoli meta nakkużaw lill-aġenziji. Kunu raġonevoli. Per eżempju fejn ikun hemm kumpanija li tajt li eħe kien hemm xi problemi mħabba l-credit agency. Aħna ġa kenna dibattitu kif kif għadna diskutejna l-ewwel żewġ eh, rapporti Umbat fuq il-sovereign debt ratings. Għamnek l-Aġenzija trid tista' tigradwa il-pajjiż u il-klassifikazzjoni ta' kreditu trid tingħata minn qabel skont perjodu ta' żmien li jiġi bażat mill-Aġenzija meta jistaw joħorġu il-klassifikazzjoni tal-kreditu jkunu jafu meta Per eżempju, qabel, meta ġurnata qabel ma jkun hemm il-laqa tal-Kunsill, per eżempju bħalma ġara fil-Portugal, irrid ikun hemm il-klassifikazzjoni tal-kreditu hemm xorta nies li jgħaddu aġenzi klassifikazzjoni tal-kreditu oħrajn. Per eżempju, jiena niproponi li l-ewwel ġimgħa ta' wara l-ewwel eh, tliet xhur tal-ewwel sena qabel ma jinfetħu swieq Umbat jina kun naħseb ma jkunx realistiku li ma jkunx hemm aġenzija ta' klassifikazzjoni Ewropej. Irridu l-organizzazzjonijiet joħorġu il-klassifikazzjoni tal-kreditu għall-Aġenziju Ewropej Umbat, meta dawn l aġenzija tal-Kreditu Ewropej ma jaqblux ma dawn l aġenzija tal-Kreditu rridu narraw xistaw jamlu, ġifiri preferi din il-proposta, bad barra minnek naħseb rapporter għamel xol eccellenti u mixin lej test tajjeb li komplementa l-ewel tnej li kenna. Li huma għal-qalbi kif tafu u jina nixti li jiġu implementati bisħieħ. Grazzi, issa niġu għal-kellima oħra u l-ewel għal burkhardt Grazzi, Sir Signora President, jina u koll nishtiq nir-ingrazzja rapport għax-xol tajjeb ferm li għamel għawnek il-rapporter f'dawn l-axħar ġimmat għamel ħafna xogħol biex jipprova jikkontattja l kollegi kollha u r-rapporter ġenerali ħalli kulħadd jaħdem f'daqqa. Mela, għasir ftit ħin jiena nixtieq nżid li fuq ċerta punti naqbel ma' surfew li palissa fitriq lejn il-Portugal meta nitkellmu fuq ir-rotazzjoni, il-partit imsieħba u l-kompetizzjoni. E, fejn jitlu l-Aġenziji tal-Dejn jiena ma naqbilx mal-opinjoni ta' surfew. Jiena naqbel mar-rapportar b'mod fundamentali u anke mal-Kummissjoni rridu aktar trasparenza u reliability fejn għandhom xaqsmu dawn l-Aġenzija tal-Kreditu u fejn il-konċentrazzjoni rridu naħu l-konflett tal-interess u anki mux li konna fiduċa sħiħa bajnejna maluqa. U bat anki fuq id-dejn sovran li l-ideja tal-responsabilità ċivili għal l-Aġenzija tal-Kreditu tagħmel sens u għallek jina nilqa dan ir-rapport l-aktar meta ċarajna fuq responsabilitajiet ċivili naħseb dan huwa neċessarju u wkoll irridu nżidu aktar dettalji u nispjegaw li meta aħna najdu dwar l-innoċenza li naħsbu li jkunu xatuwa innoċenti irridu naplikaw ukoll l aġenzija tal-Kreditu. U naħseb huwa wkoll neċessarju li naqsu id-dipendenza tagħna fuq l-external ratings. Għanna problema dimna dik tal-kompetizzjoni li rridu naraw kif nelbu dak li memx fis-suq illum bħala regolaturi hemm ftit u l-Aġenzija li kollha il-fiduċa ikolla is-suċċess fis-suq jekk nintroduċu aġenzija oħra ftit tista' tgħinna b'ċertu limitazzjonijiet. Għax imbagħad dan ikun irid jerġa' jstabilix il-kredibilità tiegħu dejjem bħala aġenzijiet nitkellmu. Għalek l-aġenziji pubbliċi, aġenziji li kunu edhom kif saru. Meta aħna rridu li kunem eh, bejn it-tnejn, irridu noqogħdu attenti. Fejn naraw is-sem fis-swieq ma nistgħux ninfluwenzaw il-Credit Rating Agency, bad fuq ix-shareholders dawk li għandhom parti mill-isma. Irridu nevitaw li kunem hemm konflitt ta' interess imma naħseb li dan il-abbozz ta' rapport imur oltre, imur iktar minn hekk. U jekk tistaqsu lili biex nixtri isma f'aġenzija Naħseb dawn il-miżuri li għaw dan il-rapport imorru ħafna iktar li minn dak li hemm bżonn. Naħseb id-dispożizzjoni hawnhekk hija xi ħaġa li għandha rridu mhix daqshekk ċara. Meta nitkellmu dwar ir-rotazzjoni għandna ħafna atturi bħal fil-lum il-ġurnata u għanna aġenzija ta' kreditu għal prodotti u affarijiet. U naħseb din l-idea ta' rotazzjoni tkun tajba ideja tajb imma fi ċirkostanzi tal-lum ma naħsibx li din tista' taħdem. Mhix mod prattiku. Kif tista' tagħti eh, eh kreditu klassifikazzjoni li ċertu prodott meta hemm il-cooling off phase. Jew l-aġenziji żgħar ma jafux laqas kif ma, ma jistgħux jaħdmu hekk l-aġenziji żgħar tal-klassifikazzjoni tal-kreditu. Fuq ir-rotazzjoni wkoll hemm xi effetti oħra negattivi. Per eżempju, il-volatilità tikber. Umbat ikun hemm tnaqqis fil-kwalità tal-klassifikazzjoni tal-kreditu. Irridu niddiskutu ċertu punti f'daqqa u nittama l-elementi tijaj jgħinukom f'dan ir-rispett u li tikkonsidrawhom ukoll. Grazzi. Issa uh, naddu mela għal kellim li jmiss, is-sur Simon. Jiena ma naqbilx miegħek Wolf, ngħidlek għaliex. Jekk int tħares lejn l-Aġenziji tal-Mediċina Ewropea huma m'għandhomx isma fil-kumpaniji farmaceutiċi l-istess japplika hawnhekk. Ma jistawx ikollhom isma fil-kumpaniji farmaceutiċi. U l-istess prinċipju nerġan tenni japplika għawnek, ġifri l-Aġenziji tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu illi jgħatu jigradwaw il-kumpaniji ma jistawx ikollhom isma f'dawk il-kumpaniji. Għalek Għaliex tiridu hawnhekk napplikaw prinċipju oħra hawnhekk napplikawhom għal aġenziji Ewropej, l-aġenziji farmaceutiċi. Għalhekk jekk waħda aġenzija toħroġ klassifikazzjoni tal-kreditu, dik l-aġenzija ma jistax ikolla isma f'dik il-kumpanija ma rridux dawn u għalhekk l-emendi tiegħi huma l-oppost tiegħek irridu nevitaw il-konflett ta' interessi ġifiri l-Aġenzija tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu u n-nies li jaħdmu magħhom ma jistawx ikollhom isma f'dawn il-kumpani li jkunu qed jevalwaw u ma jistawx ikollhom laqas odot finanzjarji li ikunu bazati fuq dawn l-istess aġenziji. U dan intom ma, ma ċiċi konsidrata fil-proposta, ġviri jek tagħti l-proposta kun hemm konfletta ta' interess, għalhekk nissuġġerixxi li napplikaw din ir-regola għal-self eh, tal-istat. Ġifiri, l-Aġenzija tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu u in-nies li jaħdmu magħhom ma jkollhomx isma' f'dawn l-aġenziji. U ma laqqas ikunem entitajiet li jgħaddu dawn il-klassifikazzjonijiet. Naħseb umbat jina nistenna intom seta julu fuq dan. Fl-axħar punt iħor li huwa importanti li mhux kulħadd forsi se jaqblu jgħal l-Kummissjoni qed tgħid li dawn l-Aġenziji tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu iridu jgħaddu informazzjoni u l-kumpaniji Kolla u l-istrumenti tad-dejn ukoll li huma jkunu qed jagħtu il-kreditu tagħhom. Aħna dan ngħidu għal raġuni ta' trasparenza imma rridu naraw ukoll ħarsu lej l-interessi tal-kumpaniji u l-entitajiet li ukoll ikunu eh, fis-suq tal-isma u li jħorġu isma fis-swi dejjem ikun hemm il-periklu tal-ispekulazzjoni qabel ma joħorġu dawn l-isma' Għalhekk ridu nies li jagħmlu sorveljanza, operaturi ta' sorveljanza biex il-klassifikazzjoni tal-kreditu inkunu nafu qabel meta din se tkun se joħorġu u fuq liema kumpaniji se jkunu jagħtu din il-klassifikazzjoni. Għalhekk ma jistax jiġi publikat qabel ma joħroġ toħroġ din it-talba għall-isma u rridu ċertu kontroll hawnhekk u ċertu regoli fejn tidħol il-konfidenzjalità. Grazzi. Grazzi. Jina għawismi fuq il-lista tal-kellima, memx ħati jirġi t-kellem qabli? Iva, Udo. Grazzi, Signora President, jiena nara l-spirtu meta l-istess ħaġa meta bdejna niddiskutu daw l aġenzija tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu fil-mandat tal-Parlament ta' qabel diġà sur Gosses kellu interess f'dan u jiena palissa naqra mhix komdu imdejja għax meta niddibattitu tal-klassifikazzjoni tal-kreditu, hemm ċiklu. Bħalla l-grupp ta' soċjaldemokratiċi. Aħna diskutejna dan fil-leġislazzjoni ta' qabel u rridna li kunem ċarezza f'din id-diskussjoni. Ridna li kunem regolament effettiv li kun jista' jiġi implementat u rridu nħallu l-bib miftuħ għal alternativi Ewropej oħra u ħafna kollegi ma rridux dan u għalhekk aħna għalhekk konna kawti fl-abbozz tar-rapport u għadna lil kummissjoni biex terġa' tirreveti dan imbagħad kien hemm il-kriżi finanzjarja u mbagħad bidlet id-dera kollha. Mbagħad il-Kunsill u l-Kummissjoni kulħadd trid imur oltre minn hawnhekk li ridna grupp setta regoli fuq ir-responsabilitajiet ċarrezza u ridna alternattivi biex ma jkunx hemm monopolija ma tibqax hemmhekk. U meta nisma' llum x'qed ngħidu, jiena naħseb li qed mhux qed naraw l-objettivi lan lanijiet tagħna, mhux qed nagħtu kasom qed inħarsu lejn affarijiet oħra. Qed nitolbu inqas din kawti aktar fl-argumenti tagħna. U għalhekk jiena ninħoss meta kena id-dibattitu min se jkun responsabli għal xiex. Ma rridux ninsew minn fejġejjin eddin għada li sissa il-klassifikazzjoni tal-kreditu kienet opinjoni biss taħt il-liġi Amerikana kienet ġifri ħadd ma jkun responsabli għal xejn għax l-opinjonijiet hija xi ħaġa li tirrifletti il-dritt li wieħed jitkellem b'mod liberu. Għalhekk ma tistax veħet tistaqsi li kunem flus meta inti għandek prodott. Imma li wieħed jagħti bis l-opinjoni u li jrid sa din l-opinjoni xi ħaġa. Aħna hekk qegħdin kawti ma' f'atmosfera li fejridu nevitaw li kunem regolamenti daqshekk riġdi. Ma rridux aġent aġenzija Ewropea. Frankfurt għajdinna din hija problema, ma rridux dan il-modell. Kumini wis biex naraw dan se jwassal għalhekk jiena naqbel li naraw li sviluppi li se li se jkun hawn meta wieħed jiżviluppa modelli ġodda. Il-rapporter għandu kuraġġ kbira hawnhekk u qalbini ħafna. Umma rridu opinjoni għalek naqblu biex aħna meta marru għal-Kunsill konna opinjoni b'saħħitha. Mela, jekk ma ħadd ieħor li jrid jitkellem, jiena hawnhekk eh, se nitkellem imma waqgħu li l-headphones issa. Mela, ħana jiena x'ixtaqt ngħid. Eħek, hemm xi emendi biex jiena rrid nara x'inhuma l-aktar punti importanti fuq is-sovranità huwa importanti li hemmhekk ikun irid ikun hemm indipendenza oħrajn ġew urew li hemm bżonn ta' dan ma jistax ikonna sitwazzjoni li jkun hemm pressjoni politika jew xi ħaġa li il-klassifikazzjoni tal-kreditu li qed tingħata mhix kif suppost u trid tevalwa l-fatturi kollha jinaħseb importanti huwa tajjeb li jkollna eh, perjodu ta' żmien skeda meta dawn nistaw jistaw jinattaw biex ma niġux akkużati li din qed issir f'perjodu politiku. Għax ikun hemm teorija ta' konspirazzjoni xi ħadtek jaħseb, imma jekk ikollok skeda, kulħadd ikun jaf li dakinhar se joħorġu l-klassifikazzjoni tal-kreditu meta swieq ikunu ġa għalqu u dan jagħmel sens jiena konxa li għal kumpaniji kbar ma jridux spejjeż oħra u fissu irridu narraw li kunem ċerta kontinuità fil-mod ta' kif dawn il-klassifikazzjoni il nataw, mux jibidlu l-klassifikazzjoni ta' kredu għax tinbidel l-aġenzija. Jien għandi dupi dwar ir-rotazzjoni, poġġejt emenda fuq ir-rotazzjoni hija għażla mhux daqshekk ħażina daqs l-oħrajn mux daqsek ta' daqs kif qed tiġi proposta mill-Kummissjoni meta naraw iż-żmien li wieħed ikollu biex jagħti il klassifikazzjoni tal-kredu ma tantx taħdem jekk jiena għandi għażla qudiemi allura li ma jkunx hemm rotazzjoni kontra rotazzjoni tiegħi jiena forsi nasel lebda rotazzjoni għax hija anqas ħażina mill-oħra. Għalhekk jiena nimxi ma dak li diġa' l-aldi għalu u Wolf Klintz. Jekk tħarsu biex aħna l-Aġenzija tal-Kreditu naħulhom ir-regolamenti u ma jkunx hemm l-over reliance hija xi ħaġa irridu nħarsu għalija b'mod ġenerali, mhux din il-leġislazzjoni biss, ma nistgħux insolvu din kollha. Fil-fatt ma nistgħux insolvuha b'dak li qed nimponu fuq l-Aġenzija tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu. Irridu nindirizzawha fis-CRD u fil-MIFID u qed nippruvaw namlu dan u mhux neċessarjament ikun ovvju għal kulħadd, per eżempju fis crd fejn qed nipproponu li aħna ndaħlu il-benchmarking biex inti tkun tista' tqabbel il-modelli bankari, dan joħloq aktar trasparenza ġifiri kunem hemm affarijiet oħra fejn l-investituri jistgħu jikkonsidraw apparti il-klassifikazzjoni tal-kreditu meta narraw il-shadow banking system u dawk klodot kollha li huma komplessi jekk jek se jkun hemm intervenzjonijiet kif iddiskutejna l bira fil-kuntest tal-mifid. Hawnhekk naraw Umbat xistaw jamlu biex ma jkunx hemm over reliance fuq dawn ir-ratings għax ikun hemm informazzjoni aktar f'ċertu setturi kun hemm aktar trasparenza mhux ta' kif l-aġenziji joperaw imma leġislazzjonijiet oħrajn imma ma nistawx najdu isma aħna naraw li ma jkunx hemm din ir-reliance fuq dawn l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu u namlu l-istess affarijiet dak li qed nagħmlu f'affarijiet oħra. U jkollna żewġ ehm, toroq nistgħu ngħidu li jkunu paralleli. Interessata fid-dialogu li kenna fuq il-proibizzjoni ta' l-isma naħseb punt interessani nista' nara is-Sur Simons dak li qed jgħid irridu naraw kif imma noqgħodu attendi kif iddefinixxu dan, irridu nżommu f'moħħna l-indiċi, il-hedges, forsi jkun faċli li wieħed ngħidu li hemmx xaħat li għandu dik l-isma, għandu dawk l-isma, għax tkun edha hemm b'mod indirett. Iġifieri jekk aħna se nażlu dik it-triq rridu nkunu żguri li nkunu ċari li jekk xi ħadd għandu l-isma hemmhekk ma jkunx pereżempju indiċi biss jew ħeġ, għax inti mhux qed titkellem dwar dan naraw kemmi xi ħaġa komplessa eddi, eh, ikun diffiċli lek aħna bat narawek. hekk. Dak kollu jina li kelli xnajt iġifirina nerġa' nagħti l-mikrofonu l rapporter Leonardo. Grazie Presidente. Grazie President, jiena nirringrazzja lill kollegi għal kummenti tagħhom li huma utli u uh, jirrappreżentaw kontribut ieħor importanti għad-diskussjoni. Nixtieq però nibda mill-punt fej tlaqt. Anzi li kont wasalt fil-konklużjoni tal-introduzzjoni tiegħi. Ser nibda billi nitkellem dwar riferiment għall valutazzjoni ta' regolamentazzjoni li ġa edha fisseħ. Forsi għandu raġun il-kollega Gozes meta qal li forsi kieku ġi applikat kif suppost ir-regolamentazzjoni e- e- eżistenti forsi ma kienx ikun allura hemm bżonn ta' dan ir-regolament il-ġdid. Jiena naħsibha b'mod differenti dan ir-rispett dak li jaħseb is-sur Gozess. Naħseb li l-applikazzjoni ta' regolamentazzjoni eżistenti hija u aspett importanti. Iżda l-fatt huwa li aħna bħalissa għandna din ir-regolamentazzjoni din regolamentazzjoni li għanna għoddim għoddin diskutu u dan ġej minħabba li hemm ċertu tip ta' dibattitu hemm livell ta' sensibilità u allura rajna biċċar minn naħa tal-Kummissjoni u rajnieħu wkoll però permezz tal-rapport inizjali ta' Sur Clint. Eh, rajna ħtieġa ta' risposti ġodda. Jiena nasab jandu raġun u l-man, irnu noqogħdu attenti fuq punt. Għaliex jekk hemm din tip ta' sensibilità u jekk din l-eġizenza li nagħtu risposti ġodda, iżda fl-istess ħin dawn ir-risposti l-ġodda li aħna qegħdin nagħtu qed jiġu meqjusa mill-opinjoni pubblika bħala mhux tajbin biżejjed, aħna bħala l-Parlament u forzi politiċi esponenti ta' dan il-parlament li ser ikonna naħalsu il-prezz għaliex se nkunu sottoposti għal kritika. Jiena naħseb li huwa tajjeb li nkomplu biex xoltana u nippruvaw insibu risposti kif suppost u tajbinu li jaħdmu iżda natu kol risposti li huma kuraġużi meta mqabla mal-problemi li għandu qoddimna. Jiena naħseb li l-prinċipju li minnu li tajjeb zilqu minn hemm huwa prinċipju pjuttost liberali huwa il-prinċipju li konna ħafna opinjonijiet differenti biex bekk inkunu nistgħu nqablu nikkomparaw biex bekk ikonna valutazzjonijiet u ġudizzi effiċenti u bilanċar jista' jkun. Dan jitratta kemm is-swieq ma' ġenerali u wkoll il-problema partikolari u speċifika li ġiet diskussa ħafna dalodu dik tal-valutazzjoni tad-dejn sovran. Jiena naqbel mal-kollegi li aħna m'għandniex natu l-impressjoni li qed nagħmlu sottovalutazzjoni tar responsabilità tal-istati fil-akkumulazzjoni ta' dejn eċċessiv. Iżda mhux dan huwa l-punt, dan mhuwiex il-punt, mhijiex l-opinjoni tiegħi di. Il-problema hija li aħna rridu nistabilixxu jekk aħna rridux bħala istituzzjoni eh, Ewropea ikonna rwol u responsabilità anka fil-elaborazzjoni ta' metodi alternattivi u kol fil-rigward tal-espressjoni ta' ġudizzju valutazzjonijiet ta' kemm huma affidabli l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jew inkella le. Jekk dan ma nagħmlux, u għawek jrid inkun ċar ħafna. Jekk ma nagħmlux dan, jiena nibda nissuspetta li eh, allura qed insibuha tajba din Eh, ma namlu wiex, ma nieħdux responsabilta u għalina nsibu komda li l-aġenziji tar-rating jieħdu responsabilita huma. L-aġenziji tar-rating ser jihdu għadin responsabilita bil-qalb kollha u jina ma naħsibx li għanna namlu sottovalutazzjoni tal-pubbliċità b'xejn li tiġi li tingħata lill-aġenziji f'ċertu momenti partikolari minnajru, mbagħad ma jqogħdu jisu l-effetti li jistgħu jinħolqu wara. Issa, aħna ma nistgħux ngħidu li aħna m'għandniex ċertu responsabilità għaliex li nelaboraw metodi alternattivi jista' jkun problematiku. Iżda jiena ma naħsibx li dan din miex raġuni tajba għal xi aħna m'għandniex nagħmlu dan jew m'għandniex nippruvaw. Jiena nemmen li il- diskors li kena dal-ħodu mhuwiex marbuta l-istituzzjoni ta' Aġenzija Pubblika Ewropea li tagħmel xogħol ta' karattru ġenerali komplessiv fuq eh, l-emissjoni tar-rating. Aħna nafu li din hija problema rajnieh matul id-dibattitu. Eh, Sorberger fil-Ġermani jitkellem dwar kwistjoni ta' ta' spejjeż ukoll Issa l-punt huwa li fir-rigward tal-valutazzjoni tad dejn sovran hemm kompetenzi u għarfien u esperjenza teknika biex dan fil-fatt isir dejjem jekk nitilqu mis-sitwazzjoni attwali u mir xogħol li għamlu ċertu istituzzjonijiet Ewropej. Jiena naħseb li l-insostnu kif qed jagħmel li Fox li f'dan il-każ il-pajjiżi kollha għandhom it-tripla A jfisser li qegħdin insostnu allura dak kollu li nagħmlu aħna ġewwa dan il-Parlament fl-istituzzjoni Ewropej u għanutli għaliex allura forsi anka l-Fiscal Compact u Six Pack u manutli. Jekk aħna allura ngħidu li l aġenzija tar-rating jistgħu jkollhom rwol partikolari u l-istituzzjonijiet Ewropej Awtonomi u Indipendenti le, Jiena ma nasibx li dan din argumentazzjoni konvinċenti u rridu naħdu konsiderazzjoni wkoll li żbalji li saru. F'ċertu każijiet minn rigward ta' valutazzjoni minn naħa tal-ratings tal agenzija tar-rating. Mhux se noqgħod insemmi jiena l-ħadd iżda sa ftit żmien ilu rajt opinjonijiet anka ta' natura politika kif qal kollega Lamberts fejn intqal jekk intom ma tagħmlux politika ta' austerita, ser jkollkom downgrade wara xi ġimgħa il-valutazzjonijiet erano u skużawni tal qed nissemplifikaw wis hawnhekk. Jekk mhux se tagħmlu politika ta' tkabbir, se jkollkom downgrade. Jiena nemmen li dan e, jurina l-problema ta' problema kbira, pjuttost kbira, e, fil-rigward ta' pluralità u opinjonijiet differenti. U għal stant dan huwa l-ġudizzju li aħna nirridu nippruvaw nilaboraw iktar fuqu u Jiena naħseb ukoll li huwa meħtieġ nippruvaw ikollna din it-tip ta' valutazzjoni min-naħa tal-istituzzjonijiet Ewropej. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa esklusiva għaliex għandhom raġun dawk kolla li jgħidu li dan jista' joħloq tensjonijiet iżda t tensjonijiet jinsabu diġà. U Prinsaqsi li nifsi jekk u wiex xira li konna minnaħa tal-istituzzjonijiet pubbliċi eżistenti ikonniex din il-pluralità. Ġifiri anka l-benchmark li tkellmet dwar s-Sinjura Bowles li jistaw jitrattaw l-adozzjoni u l-attuazzjoni ta' kriteri differenti. Jiena marriċ indum wis nitkellem u naħseb li rridu nerġaw nitkellmu dwar il- eh, ir-rotazzjoni. Jena nifem il tħassib tas Sur Clint, per eżempju, u dik li f'termini filosofiċi tista' tiġi definita bħala il-fat li tipprova ssib għan iżda mbagħad mingħajr ma trid mingħajr ma kullu nafu dak li niddeċidu fuq joffri jiżviluppa f'xi ħaġa totalment differenti. Ejjew nżommu f'moħħna dan il-ħsieb. Iżda rridu nżommu f'moħħna wkoll il-fatt li għandna xorta bżonn ta' liġijiet u miżuri permezz ta' din ir-regolamentazzjoni li iżommu b'saħħtu il-prinċipju ta' um, ftuħ sħiħ tas-suq u kompetizzjoni sħiħa fis-suq rating meta milt introduzzjoni tiegħi il-kollega ma kienet iċċawnek iżda jien ġej tkellim dwar il-punti ewleni l-emenda fuq it-tender procedure u tħassib ieħor ta' Sur Clint. Aħna qed naħdmu fuq dan biex bekk nassiguraw li jekk aħna nelbu il-komplessità eċċessiva tal-mekkanizmu propost mill-Kummissjoni, nżommu dan il-prinċipju ta' ftuħ il-kompetittività, iktar kompetizzjoni u il-possibilità li nelbu l-ostakli ta' dħul ta' suġġetti ġodda fissu suq tar rating u tal-valutazzjoni. Jina naħseb li punti oħrajn li hawnhekk ġew imsemmija nistgħu naqblu dwarhom jidhir li li huwa tajjeb ir-raġunament li jagħmel Simon Peter Simon fuq il-bżonn li ndefinixxu b'mod aħjar l-aspett relattiv għal konflitt ta' interess u f'dan l-istadju jiena fiduċjuż. Jiena nispera li jista' jkollna qbil, effiċenti u naħseb li fl-aħħar mill-aħħar l-aħħar żewġ osservazzjonijiet li huwa tajjeb li naħdmu kif kont proponejt jiena parzjalment iktar kmieni naħdmu fuq ir-responsabilità ċivili fir-rigward ta' termini suġġeriti minn Godzess biex bekk nkunu nistgħu wkoll nżommu il-prinċipju u nispeċifikaw u nitlu iktar fid-dettal dwar uħut mill eh, kontenuti tal xi prinċipji u anke fir-rigward tal-kwistjoni ta' pajjiżi terzi. Jiena naħseb li rridu nagħmlu riferiment kif ġant għal Mr. Gozes u kollegi oħrajn naħseb li dan kollu ġaġi stabbilit u għed niprivaw issa nitilqu minn hemm minn għal nerġgħu nifsu dibattitu mill-ġdid ta' karattru ġenerali. Jiena nirringrazzja li dawk kolla li kommentaw, jiena nispera li fil-laqgħat li miss flimkien ma' xedaw rapporter jistgħu nimxu iktar qudiem u nkomplu un nibdew naħdmu fuq ipoteżi konkreta ta' interess biex bekk nkunu nistaw mod effikaċi nirrispondu għas sensibilità politika u opinjoni pubblika li fir rigward tal-Aġenzija tar-rating bħalissa għandna. Grazzi. Thank you very much. Thank you everybody. Uh, presently wish. Grazzi ħafna. Grazie l-kulħat, aħna supposta nivatu fuq dan fil-Komitat fil-7 ġunju nipruvaw nsibu konklużjoni Umbat nivutaw fil-plenarja tal-ulju. Din hija proposta bħalissa. Grazzi ħafna u issa naħseb li aħna inkonkludejna kollox għal dalodu. Tajjeb, lesti, waqafna, nerġaw nibdew illum għal nofsinhar, grazzi.